aċċettati. u ukoll ngħid l eh, kamra il sqarrija li miktub 4-2015 biex twaqqa fil-sena Ewropea għal ċida kontra violenza kontra nisa mill-Mark Tarabella u 14 membru oħra kisbet 413 il-firma u għalhekk il-maġġoranza tal-membri tal-Parlament. Tiġi publikata fil-minuti tas seduta tal-lum bil- Ehm, l-ismijiet ta' min firma u mbagħad lil min se jirċevija. Issa nhar l-erba skont ir-regola 78 mal-President tal-Kunsill se nifirma ħames atti